men sentukom xi statistika mbagħad aħna lesti li nitkellmuha magħkom meta tkun tixtiequ. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Kummissarju Malmstrom. Għalhekk eżis kollegi nistgħu nagħlqu dibattitu fuq dan il-punt u issa nistgħu naddu għal punt li mis diskorsi ta' minuta. L-ewwel qabel kollox se ngħaddi l-mikrofonu lis sur Dias de Mera. Grazzi ħafna, President. Iva, fl-Unjoni Ewropea aħna għanna 30 miljon persuna li eh, qed ibatu l-maltruzzjoni u eluf qed jgħixu taħt eh, qed jgħixu fil-faqar dawn eh, għandhom bżonn lajnuna ħalli jkunu jistgħu jgħixu ħafna mill-fondi li jintefqu f'dawn il-programmi jiġu mill-Unjoni Ewropea fir-regolament 982 regolament li waqqaf għajnuna eh, permezz ta' ċereali prodotti tal-ħalib u r-ross dan ġie mħassar parzjalment kien hemm tnaqis fil-budget ta' eh, tnaqis konsiderevoli fil-budget għal dan il-programm Il-programm kien bbażat fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Għalhekk importanti ħafna li taħt il-prezidenza Pollakka namlu l-almutana sabiex nejnu l dawk l-iktar fil-bżon u nżommu il-budget u kol. Grazzi tassew. Mela, issa til kelma lis sinjura Frashikova Benjova. Grazzi tassew, Sur President. Il-leġizlazzjoni tal-komunità rigward il-kwistjonijiet marittimi tirrappreżenta soluzzjoni komplessa u għandha x'taqsam ma' ġurisdizzjoni ta' orti u ta' sikwit din tiġi mistoqsija ħafna f'każijiet li għandha x'jaqsam ma' koppji miż-żewġa li ġejjin minn pajjiż differenti. U dan huwa ta' detriment għat-tfal. Dan għaliex? l leks mara jew leks ir-raġel jitraskuraw it-tfal fil-qasam tal-fat li meta jiġu biex jisolvu l-kwistjonijiet ta' żwieġ tagħhom. Għalhekk nitlob li l istituzzjonijiet rispettivi tal-Unjoni Ewropea biex jormanizzaw leġiżlazzjoni eżistenti biex jagħtu rispett għal u jagħtu protezzjoni anki lit-tfal. Il-President jgħidilha biex ma taġġilx daqshekk minħabba l-interpreti.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 Grazzi tassew, nemmen. Nati l-kelma li sur Pajkur. Sur President, aħna boħra xieda dwar kwistjoniet li qed verament toħloq ħafna konflitti, kien hemm ħafna dibattiti fuq eh, din il-kwistjoni fix xandir però għalissa ma nistgħu ngħidu xejn aktar dwar dan id-destin. Il-kwistjoni i jekk aħna x'ħankunux kapaċi nerfaw responsabilità jew kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu f'Gaza. Mill-2007 l qoddim miljuni ta' nies kienu qegħdin jgħixu f'diskussjoni f'sitwazzjonijiet degradanti ħafna u l-kwistjoni mhix qiegħda titjieb f'dawn l-aħħar snin. Dan ifisser li l-konflitt Palestinjan Iżraelita mhux ser jiġi solvut u mhux qed jersaq lej soluzzjoni. Soluzzjoni ta' żew stati hija l-unika soluzzjoni possibbli żew stati individwali li jarfu li xulxin u li jgħixu ma' xulxin. Dan jista' jkun possibbli jekk l-Iżraeli jirraftornaw il jgħatu l-dinjità l-Palestini, dan ħajkun neċessarju. Issa għanna Sinjura Mattias. Grazie tassew, Sur President. Kien hemm negozjati biex wieħed jalaq il-ferrovija fit-tramuntana tal-Portugal u anki l-Galizja fil da soffri minn dan. Din għaliex ma ranġejni xa situazzjoni preżenti u fil-fatt seħħet minn mindu kien hemm nuqqas ta' investiment. Iridu namlu ħafna iktar xogħol fil-qasam tal-ferrovija u eh, dan it-tip ta' appoġġ irid jingħata saru studju fil-Portugal marbuta ma' Trojka u qalu li dawn iridu jiġu modernizzati u jizzidu bit 80 km fil-Portugal, però dan il-Perlamat ċaħat il-proposta il proposta li wieħed jagħti li nagħtu finanzjament produttiv għaliex kien jaqa' barra l-iżbilanċ, allura ma stajniex nagħmlu dan l-investiment. Għalhekk din il-linja ma kienitx ma ġietx modernizzata u din is-sitwazzjoni hija verament ħasra. Issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Dotz. Il-kustituenti tiegħi fit-tramuntana tal-Irlanda raw ħafna bidliet dawn l-aħħar snin huwa post aktar ħini biex wieħed jgħix fih li ħareġ ukoll minn kampanja terroristika u ħafna nies fil-fatt tilfu l-ulidhom f'din it-tip ta' dan il-terrorizmu f'din il-gwerra. Reċentament aħna sperjenzajna il terrorizmu repubblikan li wassal fil-mewt ta' żewġ żgħażagħ żgħar qabel ma, kienu sejrin lejn l-Afganistan. Il-mewt ta' żewġ puliziji uffiċjali u l ġimgħa li għaddiet Belfast kien hemm tensjoni qawwija u fil-fatt hemm il biżalista jkun hemm violenza. Il hemm hemm ċnut li jisseparaw il-nies mill-paċi, jżommuhom il-bot mill-paċi. U hemm problemi anki ta' saħħa, anki riskju ta' suwiċidju. Fl-aħħar żjara Surhan meta mar iżur l-Irlanda, għat tramutana tal-Irlanda, taqra li il-fond tal-paċi kienet jagħti kontribut kbir fit tramutana tal-Irlanda u għatkellem dwar l-appoġġ kontinu għal dan il-fond u nittama li flimkien f'dan il-parlament inkunu nistaw inkomplu b'dan il fond li jeżisti diġa u għetjem ħafna ġid, grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Sur Kokan. Grazzi tassew fi 17 ta' ġunju, il-Kumitat ta' Venezia adotta il-pożizzjoni tiegħu fuq il-Kostituzzjoni Ungeriża din il-kwistjoni ġiet iddiskussa anki reċentament hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jien naħseb li dan huwa sinjal pożittiv u nittama li l-Gvern tal-Ungerija ser jirrifletti fuq din il-pożizzjoni jekk aħna nħarsu lejn il-relazzjoni ta' ġirien bejn l ungerija u Slovakkja jidher li tajjeb li l-Kumitat ta' Venezja rrid ifassal il-Kostituzzjoni tal-Ungerija li għandha impatt ukoll fuq is-Slovakkja. L-Ungerija fil-talbit tal-Kostituzzjoni tagħha tajt li hija Eh, tikmanda il-destin tal-Ungheriż jgħixu barra l-pajjiż, però l-Kumitat ta' Venezja stqar li il-pajjiżi ta' oriġini fejn il-minoritajiet Ungeriżi jgħixu huma dawk il-pajjiżi l-ewwel qabel kollox ma responsabbli biex iħarsu id-drittijiet tal ungeriżi mhix kwistjoni tal-pajjiż eh, eh, nattiv tagħhom l-Ungerija Nittamaw li l-Ungerija ser tħares aktar bil-qrib din il-kwistjoni. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Pam. Jiena nixtieq nisħaq l-importanza tal-moviment liberu ta' ħaddiema li jipparteċipaw direttament tal-benefiċċji tal-proġett tal-Unjoni Ewropea. Ċittadini Ewropej qed jieħdu vantaġġ minn dan id-dritt mhux biss billi jaħdmu f'pajjiżi u f'stati membri differenti imma jibnu wkoll ħajja familja ġdida. Il-libertà ta' moviment tal-ħaddiema tejn u tikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku fl-istati membri u tħeġġeġ ukoll il- l-ekonomija la darba wieħed jagħti ikabbar il-barġi ta' dak il-pajjiż l-Unjoni Ewropea għandha tirċivi b'mod legali il-benefiċċji u għalhekk inħeġġeġ biex il-pajjiżi jiftħu il-suq tax-xogħol għar-Rumeni u l-Bulgari li jistaw issaħħu il-suq ta' xogħol u ovvjament jagħtu u joffru ġid fil-pajjiżi l-oħrajn. Grazzi li s-sinnati li kelma l-onorevoli Papanova. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да изложа на вашето... Сър президент, нищи... Нищ бид лек li n номру така kazijiet в аэропорта София, фей bagalji tal-passiġġieri ġew miftuħa u anki ċertu eh, affarijiet fil-bagalji jinstabu nieqsa. Anki il- lukket instab sforzat u miftuħ u l-passiġir ma sabux ċertu affarijiet fil-bagali tagħha ma ġew stabiliti kontrolli mill-kumpaniji tal-ajruport ta' Safija minkejja l-ilmenti li saru. Il-ksur ta' sigurtà u ħarsien u anki l-aċċess faċli għal bagalji tal-passiġġieri tista' tkun ir-raġuni fil-futur għal attakk terrorista jew inkella inċident ikraħ b'konsegwenzi mill-ar. Għalhekk ninsisti li l-awtoritajiet Bulgari jistabilix nintroduxxu kontrolli stretti u rigorużi fuq l-operaturi li jaħdmu fuq l-art u ninsisti li l-autoritajiet bulgari jissospendu il-licenzi tal-kumpanija tal-aeroport ta' Sofija. Grazzi. Is-sinji l-Onorevoli Jimenez. Mela, Sur President tal-ħlil ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, il-belt kapitali intazlet il-belt kapitali ta' Donostia il-kapitali ta' kultura tal-2016 intazlet biex tappoġġa l-proċess ta' paċi fi Spanja kif ta' fuq organizzazzjoni terrorista leta li għada ma ġietx projbit, għada ma projbitx l-armi u għamlet ukoll li e, seta li seta seta politika tagħha tkun tista' taħdem fil-San Sebastian. Hawnhekk aħna fl-Unjoni Ewropea irridu nikkundannaw il-terrorizmu jew il-propaganda terrorista. Irridu naraw fejn u dritt tad-dinjetà. Is-sur Moreħas Walba u jiena stess ukoll irridu ninstema' f'San Sebastian, jina nemmen il-kultura tal-ħajja edha titkun rispettata, ma nistawx eh, inħallu l-daw n-nis li jemnu fit-terrorizmu jibqaw iferxu leħinhom. F'San Sebastian titalem il-kultura biex għet jirrispetta d-dinjità tal bnidja Thank you, Madam Bergiat. l vi Bergiat. Merci, Monsieur le Président. Grazzi tassew, Sur President, nixtieq nesprimi il-rabja tiegħi minħabba il sitwazzjoni li nsibu fil- minħabba s-situazzjoni tal-flottilla u n-nis li iridu jiprotestaw kontra il-ksur tal-liġi internazzjonali li huwa l-imblokkar ta' Gaza. Lebda, lebda bastiment muser tkun tħalli eh, l-nis jitil u kienem sabotaċ, kullħat ikkondanna dan il-, dan il l-imblokkar. Però l-Izrael tixtieq terġa' tirrepeti dak li seħħ is-sena li għaddiet. Fejn fejn il-liġi? il-Palestinjani ridu jiddefendu li l-om infusom, per dawk li ridu jiddefendu il-Palestinjani tiħdu il-orti. Għalix, edin minħabba l-fat li qed jisibu mal-Palestinjani qegħdin ikun hemm majdut li dawn huma nies li qed jiċħadu l-lut u jgħidu fuqhom kif kien ġara fit-tieni gwerra dinja, però dan mhux il-każ. Huma qegħdin jaqbżu għall-Palestinjani mhuwiex mhux għax huma kontra l-lut, imma minħabba l-inġustizzja li qed isseħġew għall-Palestina jiena ninsab dak il-grupp li naħseb li din is-sitwazzjoni seta' tiġi evitata, però ma tiġustifikax il-fatt li l-Iżrael tista' tagħmel dak kollu li trid b'impunità. Iċ-ċittadini qed jieħdu inizjattivi paċifiċi u fl-aħħar mill-aħħar aħna niġġieldu b'mod konġunt sabiex bekk neliminaw l-imblukkar li jeżisti f'Gaza. Grazzi tassew, issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Galja Zabal. Grazzi tassew, signor President. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nesprimi il-pjaċira deċiżjoni li naħtru il- San Sebastian bħala l-wirt kulturali u l-kapitali kulturali tal-Unjoni Ewropea. Jina ma naħsibx li għanna nifqu nikritikaw din id-deċiżjoni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ħolma maqsuma eluf ta' organizzazzjonijiet li din jaħdmu fl-imkien ban prinċipali biex nipromovu l-kultura u fema bejn kulturi differenti. San Sebastian hija magħrufa ħafna minħabba il-Festival ta' ċinema u anki il-Festival ta' Drittijiet tal-Bniedem, però dak li rebaħ il-każ għal San Sebastian imur li lin daw il-miżuri. San Sebastian huwa post li jixraqlu l-attenzjoni għax-xogħol li sar minn NGOs u anki il-kizbit li għamil fil-aspet fil-qasam kulinari u għarebaħ dan l-istatus minħabba is-saħħa tiegħu u mhux minħabba raġunijiet politiċi. Issa issur segeri. Grazzi tassel sur President. L-Ungerija kienet membru tal-Unjoni Ewropea għal dawn l-aħħar seba' snin u dan huwa żmien biżejjed biex niksbu l-bilanċ u anke nqisu s-sitwazzjoni. Fil-2004 huma qalu li l-Ungeriż kanna ser nisieb fl-Unjoni Ewropea f'dak il-każ aħna nkunu nistgħu niftħu e, eh, pastiċċerija fi Vienna. Però ir-realtà mhix ili l-Ungeriżi jaqilgħu 340 euro fix-xar fil-waqt li fil-punent tal-Ewropa s-salarju ma madwar 2000 euro. Il-lallima Ungeriżi jiksbu jaqlaw ħafna inqas flus minn l-allima fil-punent tal-Ewropa. U l-istess nistaw ngħidu għal-pensjonijiet. Un batu minnu wkoll li madwar 300 persuna jiffaċċjaw il-mewt. U għawnek għedin nitkelmu fuq il-seklu 21, ma nistawx niftħu pastiċċerija fi Vienna u barra minnek memx eh, fabriki ta' zokkor li fadal flun ma fadalx fabbriki ta' zokkor eh, fl-Ungerija. U għalek aħna l-għanni biex nisibu fl-Unjoni Ewropea kienet li nofru aktar xogħol lill-ċittadini Ungeriżi. Issa s-surpreda. Grazzi tas sur President. Nixtieq nitkellem dwar id-deċiżjoni li tiħdet nhar il-ġimgħa mill-Kumitat tal-Finanzi mill-Parlament Daniż għaliex waslet aħbar verament ta' dispjaċir. Nixtieq nissiħab ma dawk li protestaw kontra din id-deċiżjoni li eh, waqfu l-moviment liberu ta' ċittadini naħseb din hija ħaġa inaċċettabbli li il-partiti politiċi jeżerċitaw din it-tip ta' rikat minħabba l-fat li huma jixtiequ li jkunu populisti. Jiena naħseb li l lan ta' iż-żgħażagħ Ewropej għandha tkun fil-bażi ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fiħdan l-Istati membri u għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex tatina reazzjoni rapida kif weditna u nittama li l-awtoritajiet Danniżi jerġgħu jitkellmu fuq din il-kwistjoni. Now uh, I will give the floor to Nati l-kelma li su l-onorevoli Tabata Bajgi. Grazie tassew. L-iżvilupp ta' relazzjonijiet ekonomiċi bejn eh, l-Unjoni Ewropea u ċina jaffermi importanti, però fl-istess waqt aħna irridu nitkellmu dwar id-differenza differenzi ta' perspettivi rigward id-drittijiet tal-bniedem Dispjaċi l-Prim Ministru Ungeriż ma tkellimx dwar dan. U f'dak għandu x'jassam ma' Sur Orban huwa qal li ċ-Ċina huwa siħeb strateġiku pajis li ma, ma jirrispettax id-drittijiet tal-bnidem u jikser id-drittijiet tal-ċittadini tat tibet Aħna, iċ-ċina ser, iċ-ċina ser tiġi konsidrata wkoll bħala msieħeb strateġiku? daw il-kwistjonijiet meta l-Ministru tal-Affarijiet Barranin żar il-pajjiż in-nies li jgħixu fit-Tibet ma setawx jipprotestaw kien hemm ħafna MPs Ungeriżi li jipprotestaw dwar dan. U meta nqisu l-adozzjoni tal-liġi tax-xandir, u ma wkoll suppost kellhom id-dritt li jitkellmu ma setawx. Is-Sinjura Brambika. Grazzi tas sess, Sur President. Il-ġimgħa li għaddiet il-belt ta' San Sebastian hija il-pajjiż tal-kultura din hija proposta oriġinali kolli ngħid għaliex hemm il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u hija tal-istituzzjonijiet u l-popolazzjonijiet li qegħdin jisostnu dan il-proġett. L-aktar elezzjonijiet reċenti waslu għal bidla fil-gvern tal-belt ta' San Sebastian. Madana kollu ċertu politiċi ħossu li dan huwa periklu għal dan l-istat u dan huwa insult huwa hija kritika li laħqet ukoll it-tribunali u l-qrati ta' dan, dan l-avveniment partikolari. Issa, x'inhu lan li kollna dan? Supposti kollna pajis eh, bask miftuħ u jrid ikollna dan permezz ta' proġetti simili. Dan huwa strument fil-fatt ta' paċi. Is-Sinjura Bazescu jekk jogħġbok. Grazzi tas Sur President, dawn l-aħħar jiem l-agenda pubblika tlaqtet minn suġġett importanti ħafna. L-reorganizzazzjoni amministrattiva, sfortunatament id-dibattiti tkellmu biss fuq il-forma tal-proġett u mhux fuq il-kontenut. Is-suġġett ta' reorganizzazzjoni amministrattiva joħda reċenti pero tottu kol għal pajizi l-ġodda u mill-perspettiva tal-Parlament Ewropew importanti għaliex hemm żewġ kwistjonijiet prinċipali żieda fil-fondi fil fondi tal unjoni Ewropea u kol relazzjonijiet bejn l-Stati membri u l-autoritajiet tal-Istat Hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar element li huwa deċentralizzazzjoni u importanti ħafna li nitkellmu dwar modi differenti ta' riorganizzazzjoni amministrativa fuq livelli Ewropej għall għanijiet ta' żvilupp strateġiċi dan il-proċess ser iwassal għal għal bidla irreversabli tuħadna lilin ħafna mill l-istat komunista. Natu l-kelma l onorevoli Milana. Grazie Presidente, L'incidente di Fukushima. Grazie Sir President, Iva, hawnhekk għandna konsegwenzi gravi ferm b'telf ta' ilma radioattiv. Mijiet ta' drabi ola il-livell legali. Il-kontaminazzjoni olja u hemm kontrolli kifra ħafna u seri ħafna zda dawn biss dwar il-prodotti friski, m'hemm l-ebda regola għal prodotti mibdula, speċjalment għal ħut pakketjat, għanna nipportaw eluf ta' ħut fil-landa u ħafna minn dan jiġi mixlok tal għażla li importa minn ħatijaw il-ħut mill-ġappun għal-dastant il-ħut important jista' jkun fih anke ħut ġappuniż. Għal-dastant irridu nagħtu informazzjoni sewja dwar l-oriġini tal-ħut. Illum il-konsumaturi jafu fejn ġiet prodotta il-landa iżda mhux il-post fejn inqabdet il-ħuta. Il-Kummissjoni għarfet dan il-fatt u għadha tipprepara riforma tal-politika komuni għas-sajt li mhux tal-fisseħ qabel sentejn oħra l-istess pal rapport summer illi ġi diskors fil-plenarja mhux se jidħol qabel tliet snin oħra. Ma jridux ikun hemm allarmiżmu iżda l-konsumaturi għandhom id-dritt tal-informazzjoni trasparenti u fil-ħin. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni. Grazzi. l honorable Portas, il-Parlament Grek qabel mal-miżuri ta' austerità konsegwenzi seri fuq ħajjet u l-ekonomija tal-pajjiż l-Unjoni Ewropea imponiet dan il-programm u desant l-Unjoni hija responsabbli l-Portugal il-ġimgħa l-oħra il-Parlament qabel ma' programm tal-gvern illi en illi ikun hemm tnaqqis mill-ġdid ta' sussidji ta' tajnuna lill popolazzjoni Għaldastant biex innaqsu d-dejn inkomplu naqsu l-poplu. L-Europa i responsabli ta' dan, il lix l-Europa i responsabli u kol għal in ta' dan il-deficit. Ta' dan il-tant din jiġu applikati politiki kif raferm. L-gvern olandis għal li kienħajna għal silvat għal settur tal-lokandi, eccetera għala dak li jisir l-Olanda ma jistax jisir il-Greċċa u bil-maqlub. Jekk l-autoritajiet ta' turizmu il-Greċċa jnaqsu l-vat, insibu ruħna nifacċaw kawza il-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi l-Onorevoli Gutierrez issa. Muchas gracias, señor presidente. Este sábado pasado miles de ciudadanos celebraron. Grazie, Sir President. Is-sibt Eluf ta' nies ċelebraw il-Gay Pride. Dan eh, ix-xiren ta' snin wara il-sejbien tal-virus tal-HIV AIDS ħaġa marda li ġiet assoċjata ma' minn dawn il-gruppi li jiġu affettwati mill-marda. Hemm distinzjonijiet mill- drittijiet LGBT illi dawn il-komunitajiet għandhom skont fejn jiexu ċerta postijiet għan sitra hemm il-pjena tal-mewt. Fittadax 13 ta' ġunju ġusma u datat riżoluzzjoni fejn li dajt li leġislazzjoni f'dawn il-pajjiżi għandha tinbidel u li dawn l-attitudnijiet għandhom jinbidlu wkoll. Illum nixtieq nitlob lill awtoritajiet biex iħarsu trattament ugwali fil-ċittadini tal-Unjoni Ewropea sabiex il-koll kollom l-istess opportunitajiet madwar l-Unjoni Ewropea u jimxu id fit ma' ċittadini oħrajn. Grazzi, Sir President. Texeira will be next. Is-Sur Texeira sa, jek jogħġbok. Tobrigat, Sr. President. Nasmana passada mis. Grazzi, Sur President. il l-oħra l komissjoni Ewropea prezentat proposta għal prospettiva finanzjarja għal ħames snin li ġejjin Il-proġett kienu għed bilanċjat għall-inqas għal politika Ewropea qegħdin huma konsiderati stabbli l-istrutturi finanzjarji u hemm pjan għas seba' snin li ġejjin. Hemm iva pjan għal kisba tal-Pjan Ewropa 2020 sistema ta' finanzjar iktar bilanċjat. Hemm l-istess sistema ta' investiment valur miżjud għal reġjuni l-ġodda it-ħassib tiegħi u il-lat territorjali il għaliex insejna ir-reġuni ultra periferiċi nafu illi dawn il-postijiet naqsu għal 2014-2020 naqsu l il-finanzjar mill-Unjoni Ewropea u dan ħajżid l-sfidja ġejjini u d diffikultajiet illi hemm għal min jgħix dawn il-postijiet Grazzi, eh, kellim li mess l-onorevoli Enko. Il-Parlament Ewropew ikkondanna il-prassi tal-gvern Ukrajin fil-limitazzjonijiet li hemm għal mexija tal-oppożizzjoni din it-tip ta' mexxira ma tiġrix biss barra l-Unjoni Ewropea iżda anki fir-Rumanija ġewwa l-Unjoni Ewropea. Il-gvern attwali irnexxielu jaħtaf taħt idejh parti mis sistema ġudizzjarja u l-gvern ma jitlifx opportunità biex juża din is-seta il-ġdida illa lix dejjem iħabbar arresti, eccetera. Għallastant stant l-obbligi Dawn it-tip ta' din it-tip ta' tmexxija saret xi ħaġa komuni issa u hija periklu għat tmexxija tal-istat ta' dritt. Is-sur Fatima Prego. Grazie. Io intendo parlare. Ivan, xi nitkellem dwar il-linja ferroviarja veloċità għolja bejn Torin u Lyon illi ħajtkun hemm 672 miljun euro. Għajem il-ftejm mal-komunitajiet lokali suppost li qatt mħat ma semaħħom u issa anzi kien hemm repressjoni kważi militarizzazzjoni tal-val tal ta' Suża fil-żona fejn għandha imbena tav Issa anki il- l-iskeda ta' ħidma illi kemm il-darba ġiet posposta il-ħidma li saret fiż-żona kienet biss ta' żona fejn hemm il- nies li jżommu lura ċittadini minn dan il-post. Dan ifisser illi qegħdin naqgħu għal frodim tal-lobbies u tal-gvern tal-Piemonte. Attenti, attenti. Grazie. Now I can see Madame Gretu. l Gretu. Președinte, de la 1 iulie Olanda aplică măsuri e discriminazione. Grazie, Sor Presidente. sa mill-ewwel ta' Lulju. L-Olanda qed eh, regoli li jiddiskriminaw kontra il rumeni u l-Bulgari. Ir-Rumanija jamna dak kollu li kien possibbli, dakollu li kellha tagħmel anki il-kontribut l budget komuni. Ma naħsibx illi stat membru għandu dritt li jiddiskrimina kontra ċittadini ta' stati membri oħrajn illi għandhom l-istess drittijiet. Din hija imġieba illi qiegħda tkompli tikber minkejja illi l-unità miex kalma firħa. Dal-ħar tkellimna dwar id-deċiżjoni ta' Danimarka li introduċu kontrolli fuq il-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma nemminx il għanna nħallu l-Unjoni Ewropea ta' fidejn partiti populisti illi jattakkaw il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea għal raġunijiet politiċi tagħhom interni nemmen illi għanna nizguraw illi ċittadini kolla jkollam drittijiet għali fit territorju tal-Unjoni Ewropea. Sumesk, Senjora Alfano. Senjora Alfano. Prego. Presidente, ieri Sur President, il-Brassi Tiner Italjan eh, manifestaw fil-wiet ta' Suza kontra l-proġett Blasens, il-talbinja ta' din il-linja ta' ferroviarja veloċità għolja bejn Torino e Lyon Issa anke l-lum kulħadd jaf li taf hawnhekk qatt ħassir tista' t-militarizza territorju għal 20 sena dan u riżultat tal-nuqqas ta' smih li ċittadini tagħna l-xogħol sir ma' ċittadini u ċittadini u mhux mal-kumitati tal affajt politiċi tal-xellukri tal-lemmin. L-Unjoni Ewropea Ewropea kontribut 662 miljon euro. Kalla s-ixtiq ineħħi dan il-kontribut mill-ewel. L-Italja għadha tgawdi bi privileġi li ma jenetawx l-istati membri oħrajn. Nistidan għal dasant l-Kommissjoni tal-Petizzjonijiet biex tibat mill-iktar fis possibli delegazzjoni biex jaraw eżattament xinu jisiru jisimgħu l popolazzjoni Il-Parlament Ewropew ma jistax iħalli l ċittadini weħedhom. Grazie. Grazie. And when we speak, we don't show any transparent. Now I give the floor to Mr. Luhan. Meta nitkellmu jekk iġobkom ma nurux banners u posters, grazzi. You could carry on from, you could speak from the place where you were sitting. So You want, you want to give me the floor, thanks a lot. <laughs> Așa cum arată experți în documentul revizuit în iunie 2011. Iva, grazie, il document ta' l-2011 il-komunikazzjoni għas sistema ġdida ta' monitoraġġ tal politika ta' koezjoni aħna naraw illi hemm bżonn ta' bosta stadi għal dan il-monitoraġġ. Hemm bżonn ta' sorsi għal ġbir ta' data, risorsi umani illi huma neċessari element fondamentali għal evalwazzjoni sħiħa irridu nibdew minn issa bl-involviment tagħna f'dawn l istadi dawn l-istadji preparatorji. L-istati membri l-Komissjoni għandu jkollhom pjan ċar u sħiħ għat-taħriġ tal-esperti u l-istrutturi tal-amministrazzjoni pubblika lokali għandhom ikunu involuti fit taħriġ ta' riżorsi umani u għal ġbir ta' data. Grazzi. Grazzi, is-sur Tudor. Domnilor xi domnilor, astăzi... Signori, illum l-4 ta' Lulju. Infakru 235 sena mid dikrazzjoni tal-indipendenza tal-Istati Uniti. Festa illi tfakkar it-twelit ta' pajis infakkar dan il-moment billi insemmi lil Mark Twain. U għatajjeb l-Istati Uniti li ġew skoperti li iżda kien ikun aħjar illi kien jirnexxilna induru madwaru minn flok. Nixtieq imur l-Amerika immut iżda qatt ma xejn. Henry James l-iktar ħaġa li t-impressjonani fl-Istati Uniti kienet il-mod il-ġenituri u ma suġġetti ta' tfal ċitazzjoni oħra, xi darba jkollna naslu bejn il russja u l-Amerika. George Washington qal nies minn reliġjon ma jistawx jitmexxew u bosta bosta ċitazzjonijiet oħrajn. Mulțumesc, domnule președinte. Sub 50% din elevi... Grazie, Sir President. Inqas minn 50% tal-istudenti irnexram jaddu mill-eżami tal bakalawrija Dan u l-ar riżultat għal dawn l-aħħar 20 sena. Dan il għaliex il-gvern ta' 2.73% tal-prodott domestiku gross għall-edukazzjoni. Din i l-inqas rata għall-edukazzjoni. L-għalliema d-deċidaw li jħorġu mis-sistema il-għaliex ma kellhomx biżejjed flus u f'dawn l-aħħar snin ma kienx iktar investiment f'dan is-settur. Deċiżjoni li nagħlqu l-iskejjel saret mingħajr konsultazzjoni ma' ġenituri tal-liema eċċetera. U dan hija jiġri f'mument meta l-Unjoni Ewropea għandha taħseb dwar il-miri tal-Ewropa 2020 fostom il-promozzjoni tal-edukazzjoni u l-arfien. Is-Sinjur il Hildaw. Dan mhuwiex aċċettabbli. Dawn iżviluppi ġewwa d-Danimarka dawn il-protesti paċifiċi li rajna it-tininet. Nittama illi Izrael tippermetti li l-flotta tasal sa Gaza. Manniex naraw repetizzjoni tal-flotta ta' Marmara Nifraħ lil San Sebastian u l-Sindku ta' San Sebastian tal-li irrebħu l-istatus ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura flimkien mal-Belt Polakka ta' Brosnav. Aħna nafu li kienem ħafna xogħol u nifraħ lil San Sebastian nittama li dan ikun sew ta' suċċess. Grazzi, Sur President. So that was our last speaker. Dan kien l-aħħar kelliem. Kull ma kull min xtaq jitkellem, seta' jagħmel tan u għadha stant nalqu dan il-punt fuq l agenda tagħna tal-lum. Is-sur Binev, ma kontx hawnhekk minuta ilu, jiena kont t-najt li ġat laqt lura lejn darek. Iżda ta' un tik il-mikrofonu. Prim President, kollegi. Sur President, kollegi, Iva, naħtaf din l-opportunità illi ninformakom dwar problema illi għadna ma soltajniex fajizna dan il għet ah, nirriskjaw ma disastru ekoloġiku għal koċessjoniet tal-iminar għal deb Krumov grad minn din dawn il-kumpaniji kanadizi mems, dokumenti, ta' evalwazzjoni tal-impatt u dan huwa wkoll parti minn żona protetta u parti wkoll mill-Natura 2000. Din hawnhekk qegħdin ngħidu illi ħajkonna diżastru għal-reġjun kollu kemm ħajħu flus il-gvern minna nixtieq hawnhekk nisbet l-attenzjoni għal dan il-ftehim korrot nittama illi jekk forsi mhux il-Bulgarija għall-inqas l-Ewropa tħares dan ir-reġjun reġjun fejn hemm in-natura u l-bnedmin jgħixu f'armonija. Grazzi tal-li fermettejt li nitkellem. Blagodarje. So, now colleagues. Issa kollegi serna dwar punt li Fil-leġenda tagħna rapport tas-Sinjura Rabti, is-servizz universali u n-numru tal-emerġenza wieħed wieħed